Iva. U se jkun liberu s-sidġu sa' kemm ikun hemm ħatra oħra. Mill-konferenza tal-presidenzi għandi proposta għal ħatra ta' membri fil-Kumitat Speċjali tal-Finanza u Ekonomija u Krizi Soċjali u dina ħat tiġi publikata fil-minuti tal-lum, tal-laqa tal-lum. Il-vot se jisir għada, eh, il-sessjoni tkompli għada fil-disa ta' fil-ħodu ta' din il-komitat u l-votazzjoni se tkun fil-nofsenar. Il-konflitti ta' ġurisdizzjoni fil-proċedimenti